Rizenta delegazzjonijiet tal-Merkosur, il-delegazzjoni li għandax taqsam mal-pajizi, mal relazzjoni mal-pajizi tal-Merkosur. Hemm xi kommenti fuq dan, allora dak il-każ ġiet aċċettata jiena ġejt informat ukoll